Mela, id-dibattitu huwa nir nixtieq nirringrazzja lil kull min ipparteċipa f'din id-diskussjoni. U daw kollha li baqa' għaw sal-aħħar. Issa nerġgħu niltaqgħu għada mid-disa sa tlieta u mit-tlieta sal-11 il-aġenda ġiet publikata hija disponibbli fuq il-web fuq is-sit tal-Internet tal-Parlament Ewropew. Nixtieq nirringrazzja lil kulħadd mis-servizzi parlamentari li baqa' għaw Nispera li kolkom vjaċ lura id-dar tajjeb, eh, il-lejla tajba u nisper li torqdu sew. Grazzi.